Dak jibda il- Etem dibattitu konġunt minn qabel tajjeb ħafna tista' tkun sodisfattiju li dan wassalna issa l-istqarrija tal-Kummissjoni fuq il-progress ta' SIS-2 u l-VIS. U għalhekk ngħaddi l-kelma lil Jacques Barro, il-Kummissjoni. Grazzi, President ma rridx nabuża mill-paċenzja tal-Parlament iżda nixtieq nagħti lill-membri ta' dan il-Parlament u l-Parlament bħala sih xi informazzjoni. Jiena meta sena u nofsilu ħadd il-portfolju tal-responsabilità tal-ġustizzja, il-ħelsien u s-sigurtà jiena għamilt sistemi ta' ġistament li jippermettu l-istati membri biex ikollhom l istati biex ikollhom sistemi effiċjenti, jiġifieri sis-snejn u l-vis. Dawn irridu jkunu soġġetti ovvjament tal ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Konsorzjum tal-Computer li jmur lura għal sena 2003. Dawn huma huma proġetti teknoloġiċi li huma komplessi u għalhekk irid ikun hemm interazzjoni u rabta ma' sistema ċentrali li jombat torbot sistemi nazzjonali b'mod ta' speċifikazzjonijiet ta' livell oli. Jiena dejjem provajt ninforma l-Parlament fuq dawn is-sistemi u wara l-jolli kunsil ta' JIA fl-2009 jien ktibt lill-kumitat fil-fehdan u hemm Gerard Depardieu biex ninformaħ dwar il-progress jiena tajt ukoll eh, kopja tal-informazzjoni li sur Coelho u l-rapporter fil rigward l-SIS għalhekk stajtu segwu mill-qrib dan il-progress ta' din is-sistema. Issa la għanna din l-ideja ta' trasparenza nixtieq intikom iktar informazzjoni. Pal proġetti industrijali dawn iż-żewġ proġetti l-SIS u l-VIS għandhom sogru li jiskorru fir rigward l-iskadenza kif ukoll il-flejjes Is-sitwazzjoni mhijiex waħda sodisfaċenti għal żewġ sistemi fil-fatt. Minkejja li kien hemm mobilizzazzjoni tal-esperti tal-istati membri, eh, sist tnejn għad għandu ostakli kbar u wkoll dan japplika għal sistema VIS. Dan jorbot ma' qasam importanti ħafna iżda l-ispeċifikazzjonijiet inizjali għamluha diffiċli li namlu li naddu mit-test li kien ippjanat u għalhekk biftejim tal-istati membri r-reviżjoni ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet kienu jippermettu li it-test ikun imtemm imtemmi malajr kemm jista' jkun. Dan wasanna s-snejn fl-imkien mal-presidenza l-Istati membri u l-kontratturi, il-Kummissjoni issa timplementa linje gwida fil-konklużjoni ta' JIA tal-Konsil fl-4 u 5 ta' Ġunju. Bekk il-partijiet kollha involuti qed jitrattaw l-implementazzjoni tal-ewwel test msejjaħ milestone test u dan għandu jwassal imbagħad tal-żvilupp ulterjuri fuq sisin b'saħħithom. Il-Kummissjoni kienet involuta wkoll mal-konsorzjum biex ikun hemm l-arranġamenti kontrattwali meħtieġa u għalhekk għall-ewwel milestone hemm żejjed ta' 1.626 miljun euro Fl-istess ħin, is-servizzi tagħna żiedu l-gvernanza u l-monitoraġġ ta' dan il-proġett biex jagħmel tajjeb u kien hemm ukoll penalitajiet kuntrattwali biex bekk ikun hemm pressjoni akbar fuq il kuntratturi Il-ġimgħa li għaddiet il-tqajt mal DG tal-kumpanija konċernata fil-fatt biex bekk personalment seta' jgħid li x'qed jiġri fuq dawn il-problemi kemm xejn tekniċi. Fl-aħħar mill-aħħar mbagħad bħala prekawzjoni imwaqfa mill-Kunsil ta' Ġunju, il-Kummissjoni bdiet passi preparatorji sabiex ikun hemm pass ulterjuri għal xenarju alternattiv jekk l-arranġamenti tekniċi mbagħad ifallu għal kollox. Biex nżommu din id-data f'moħħna u l-iskeda l-ġdida ta' bilħa din titissir liġi u għalhekk il-Kummissjoni fid-29 ta' Settembru suġġeriet li jkun hemm emendi għal SIS 2 u l-sistemi ta' migrazzjoni Kien hemm konsultazzjoni ma' din il-Kamra u dan għandu jtina l-opportunità biex nerġgħu nitlu fil-dettall fuq dan id-dossier. Fuq il-proġett VIS għas sistema ċentrali il-kontrattur f'April 2009 beda serje ta' testijiet biex jistabilixxi il-progress li ġi miksub madana kollu mar nexilux jissodisfa il-rekwiziti kontratwali kollha li tem is-serje ta' testijiet minkejja li kien hemm ħin allokat żejjed biex ikun jista' jagħmel dan. Ovvjament, il-Kummissjoni mbagħad waslet resqet il-multi għal dan il kontrat minħabba dan id-dawmin u l-kontrattur se jagħmel il-miżuri ta' korrezzjoni meħtieġa biex jagħmel tajjeb għal dan. Ma naħsibx avolja nistgħu kun żbaljat li hemm problema fid disinn iżda naħseb li l-eżditi tajjeb ħafna fil-progress tiegħu biex ikun imtemm fil-Novembru. Fl-istess ħin l-istati membri jridu jadattaw is-sistemi nazzjonali tagħhom biex ikunu jistgħu jużaw is-sistema VIS. Hemm eh, tal-inqas tliet stati membri li għat għandhom problemi kbar f'dan ir-rigward. U d-dowmin minn dawn it-tliet stati membri huma akbar mid-dowmin ta' sistema ċentrali. Bħalissa mal-istati membri qed ikonna analiżi dettaljata biex noħorġu b'skeda oħra għal VIS biex tkun tibda topera. Għal dan il-an rridu viżjoni ċara biex naraw x'inhuma r-riżultati ta' testijiet fis-sistema ċentrali fil-laqa li jina kelli nar il-ġimma li għaddit, għaraft li il-data tista' tkun 11 ta' novembru fejn nkunu nafu jekk se jkun hemm riżultat pożittiv tat-testijiet kurrenti. Jiġri x'jiġri bis-sistema nazzjonali u ċentrali Iż-żewġ settijiet ta' sistemi rridu jkunu lesti sabiex ikun hemm sistema kompleta li tibda topera sew. Bekk imbagħad nkunu nafu meta jkunu l-iskadenzi fissati. Dispjaċini li tħalt daqsek fil-dettal iżda xtaqt narrafkom dwar il-progress ta' sistnejn u viss hemm punti ta' tħassib m'hemmx għalfejn qogħdu neħbow wara subajna il-riski tekniċi budgetari tal-żewġ proġetti jinvolvu impenn xira biex ikun hemm responsabilitajiet mill-qwa kien hemm fondi allokati għal dan il-an impenn budgetarju mill-Kummissjoni speċjalment tal-sistema SIS-2 e din hija ċifra ta' aktar minn 18 miljun euro. 80 miljon, skużawni, u diġa 44 miljun euro intefqu l-ammont totali allokat tal-VIS huwa dak ta' madwar 74 miljun u nofs euro U fir rigward l-implementazzjoni budgetarja qegħdin nitkellmu dwar madwar 43.3 miljun euro li diġà ntefqu. Dan joqgħod tajjeb fil-qafas tal-proġetti ta' daqsimili madwar l-Ewropa u postijiet oħra Għalhekk nixtieq intenni li ħan informa bisħieħ il-Parlament bl izviluppi li jistgħu isiru speċjalment dawk li jkollhom impatt budgetarju impatt ieħor rigward l-iskadenza ħarija taż-żewġ sistemi. Madanakollu jekk jirnexxinna bis-sistema sistnejn u viss li jkollna sistema tajba li tibda taħdem din tkun l-ola sistema ta' effiċjenza dinjija u għalhekk biex niksbu dan elan aħna rridu niffaċċaw ostakli ovvjament, b'mod kalm u b'mod kollettiv. Għalhekk nixtieq inħeġġeġ lill parlament itina l-appoġġ jekk ikonna bżonnu biex bekk mill-qrib nkunu nistgħu nsegwu dawn iż-żewġ files u niżguraw li nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għalihom. Grazzi, Kommissarju Barro, issa nixtieq ngħaddi l-kelma l-issar Simon Buzuttil. Żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. Nixtieq nibda billi nuri l-apprezzament tiegħi għall-ispjegazzjoni illi għadu kif ta' il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u xtaqt min tagħna wkoll nispjega għaliex aħna tlabna dan id-dibattitu. Aħna tlabna dan id-dibattitu għaliex iż-żona Schengen hija importanti ferma lina u hija importanti ferm għal-libertà ta' moviment taċ-ċittadini. Iżda biż-żona Schengen aħna filwaqt li rridu l-libertà sħiħa taċ-ċittadini ma rridux li jkollhom il-libertà sħiħa wkoll il-kriminali. Huwa proprju għalhekk illi aħna għandna sistema ta' informazzjoni Schengen illi suppost eh, ħanibluha eh, f'ġenerazzjoni ġdida magħrufa bħala sis 2 sabiex propju insaħħu l libertà taċ-ċittadini filwaqt li nxekklu lill kriminali minn kwalunkwe libertà. u allura meta sistema bħal din eh, il-ġenerazzjoni ġdida ta' sistema bħal din l essa jestu ilha dan iż-żmien kollu illi suppost eh, tlestiet u għadha mhijiex lesta u jidher illi baqala sew sabiex titlesta dan huma affarijiet li ovvjament jinkwetawna u għalhekk illi aħna qegħdin hawnhekk biex insaqsu dawn il-mistoqsijiet biex inkunu nafu għaliex dan id dewmin biex inkunu nafu jekk huwiex possibbli li wieħed jagħti garanzija ta' meta din is-sistema effettivament ser tibda titħaddem kif suppost imma nixtieq nagħmilha ċara illi l-importanza l għana ħaritana huwa wkoll ċar l għana ħaritana huwa li aħna flimkien naħdmu mal-kummissjoni ewropea sabiex iż-żona schengen taħdem u taħdem fl-aħjar interess taċ-ċittadin mingħajr bl-ebda mod ma tagħti xejn lil min m'għandux intenzjonijiet tajba. Grazzi ħafna. Vielen Dank. Im Namen der Fraktion der Progressiven Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma fisem l-SND Sur Moraes. Grazzi, Kummissarju tal-ġejta hawnhekk taġġornana fuq dawn il-kwistjonijiet fid-dettall napprezzaw il-mod kif qed topera nixtieq ngħid lis-sur Buzuttil biex nwassallu l-spiega tagħna li hija spjegazzjoni konġunta fir rigward id-dawmin tal-SIS-2 u l-izvilup ta' SIS-2. Tista' tifhem għal għamilna minna riżoluzzjoni konġunta xem tħassib ġenwin sur Koeli u oħrajn resqu x'inhuwa dan il-punt ta' tħassib għal żmien twil u għalhekk nixtiequ ngħidu l-Kummissarju li dawn id-dewmin huwa ta' tħassib iżda l-kwistjoni ewlenija l-Parlament hija li jkun hemm trasparenza u kontabilità, speċjalment meta nittrattaw data sensittiva, speċjalment fil qasam ta' xogħol. Bħala koleġislatur u l-unika istituzzjoni eletta direttament mill ċittadini, il-Parlament irid ikun informat dwar l-iżvilupp ta' dawn is-sistemi. Fir-riżoluzzjoni tagħna ma rridux namlu eh, talbit mhux raġonevoli. Rridu nibqgħu raġonevoli u rridu l-informazzjoni dettaljata li tajtna llum rridnu niksbu l-informazzjoni dwar id-domin u niżguraw li dawn il-problemi jissolvu. Jissolvow. Għalek implementajna eh, dawn is-sistemi biex ikonna trasparenza miżjuda kif ukoll akkontabilità biex niksbu dan il-għan rridu naraw x'inhuma l-implikazzjonijiet wiesa. Irridu naraw li dawn l izvilup ta' daw databases ma, ma jxekkilx il-fiduċa. Ħafna mill-istati membri kellhom diffikultajiet importanti fir rigward eh, databases, inkluż l-istat tiegħi fil-rigward il-ġestjoni tad database. Il-fiduċa ta' dawn il-databases għalhekk hija vitali u għalhekk flimkien bejn il-partiti politiċi kollha, l-gruppi politiċi kollha, nħarsu dawn il-proġetti fil-fihdan l-implementazzjoni ta' dawn is-sistemi u fuq kollox rridu konna ħarsin globali għax fl-aħħar mill-aħħar dawn il sistemi jaħdmu flimkien mal-kooperazzjoni teknika iżda anki l-kooperazzjoni pubblika, fiduċa pubblika fis-sistema u l-fatt li l-Parlament ikun qed jagħmel skrutinju ta' dawn il-kwistjonijiet b'mod miftuħ u b'xi riżultati fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Nächste Rednerin ist Sarah Lutt. Grazie, Signor Ludford. Kjoġbo, kamis minuti. Grazie. Għat ma kelli daqsek ċans nitkellem fl-lejl wieħed. F'dawn l-10 snin kollha li naħdem fil-Parlament Ewropew 10 minuti. Dinja dan huwa lussu. Ma nafx jekk nużax kollu, ma insomma. Jiena wkoll grata lejn is Sur Barro tal-li ġewnek biex jirrapporta nafti dawn il-problema, ħna nasbu ovvjament li ma kenniex għalfejn tolbu daqsek sabiex ikonna dawn l-aġġornamenti u jekk għaw xaħat li huwa għanqas ftit biss mitla ta' dan ta' kif taħdem l-implementazzjoni ta' l-proġetti kbar tal-IT fl-istat membru tiegħu fuq livell nazzjonali jafu li ħafna drabi wieħed iħabbat wiċċu ma' dawn il-problemi tekniċi u budġetarji. Iżda sfortunatament meta jkollok eh, żewġ sistemi ta' profil ta' stantoli pas testu u kif ukoll il-sistema visnej li tiġu affettwati din huwa skapitu tal-kredibilità mhux biss tas-sikurtà interna tal-Unjoni Ewropea li ħanet kellem iktar fuqha imma wkoll il-kredibilità tal-politika tal-viża tal-Unjoni Ewropea U palma għal rapporter, meta aħna konna għedin taħt pressjoni biex nres u leġizlazzjoni fi żmien għaliex ridna meċu l-qoddim fil-implementazzjoni tas sistema tas sis. Dawn it-tip ta' tibdiliet fil-programm, eh, eh, eh, dawmin fil-programm hija ħaġa li tispjaċila ħafna, diżappuntanti ħafna. U jridu nistaqsu biex ta' nispiċċaw issa nispiċċaw ħafna nisim imħawdin għax dawn suppost qegħdin jitkellem dwar 20 miljun applikazzjoni ta' viża fis-sena li ħejġu trattati. Aw parti l-arranġamenti kollha tal-outsourcing illi qed jiġi stabiliti xirġir minn dan kollu. Inti semmejt illi kien hemm multi kontrattwali li ġew imposti minħabba d dawmin fil-sistema ta' informazzjoni tal-viża Tista' tgħidilna ftit x'inhuma dawn is sanzanijiet x'inhuma l-ispejjeż li qegħdin li ser nġarbu addizzjonali u tista' tgħidilna sur barrox jekk għandek fiduċa fil-kontrattur jew forsi qed tqisu li li tikkanċellaw l kuntratt Ovvijament, naħseb illi dan għandu implikazzjonijiet il-kapacità li l-Aġenzija jkollha ġestjoni komuna tal-SIS, il-VIS u databases oħrajn potenzjalment tal-iktar il-qoddim. Jiena ma nafx forsi xi wħud mill-ambizzjonijiet tal-ġbir tad-data u sistemi ta' monitoraġġ fuq livell fuq skala kbira rridu nerġgħu intuhom daqqatajn li ma tammix li mhix daqshekk problema ma jsejħaq problemi f'kwistjoni ta' privatezza. Istima b'attwali hija li l sistnej ser jidħol fis-sef l-aħħar tliet xhur tal-2007. Aħna nistgħu nistennew illi ħajkonna aktar minn daw minn minn hekk għaliex fis-sajf tal-2012 pereżempju hemm l-Olimpjadi li ser seħħu f'Londra u l-gvern eh, tar-Renju Unit ma użax eh, l-opportunità eh, li juża s-sess wieħed ma ħadd ma jaf għalfejn u kienem ħafna snin u ħafna opportunitajiet fejn stajna nużaw sis wieħed imma ddeċidew le ħan nużaw s nej. U huma qalu li ma kinux eh, mħazbin dwar eh, kastjoni għas-sigurtà f'dan il-każ, imma naħseb illi kif is-sigurtà Ewropea kif ukoll tar-Renju Unit jistgħu jiġu f'riskju jekk ir-Renju Unit ma jipparteċipawx fis-sistema tal-pulizija u ta' monitoraċċa tas-sigurtà ħafna qabel ma jitlu fisse ma jisiru dawn l-Olimpijadi, fisse tgħidilna sur barra x'aħseb li se jkunu l-implikazzjonijiet għas-sigurta madwar l-Olimpijadi li se jseħħu ġewwa Londra u fil-konsekwenza tiegħi ovvjament eh, jiena pjuttost imħasba mek dwarhom u ikoll eh, ħazbin dwar dik is-sigurtà tal-impjedi daw kienu xi ħud minn bisos jiflijin jien xatt nagħmellek grazzja darba tal ġejta ġejt hawnhekk. Grazzi, mela, issa l-isem il-ħodor u l-Free European Alliance is-Sinjura Tatjana Zannoka. Grazzi, fissem il-grupp tiegħi nixtieq ningrazzja l komissarju Barro għall spiegazzjoni tiegħu. Aħna wkoll kondannaw is-sitwazzjoni għanna bħalissa biss mal-visu s-sisnej Nishtiq ukoll għajem però xi tħassib ieħor. Il-grupp tagħna għandna pożizzjoni għandha pożizzjoni speċifika fuq l-użu tal-data biometrika kif tafu. Mod partikolari f'vis u stisnej. U nixtieq nistaq din il-pożizzjoni bli nuża din l-opportunità hekk u jiena passa Njura Ladford jina grata ferm tal-li ta' nistit minuti li tawn imma ħafna. Jihna jiddispjaċina illi hemm ħafna iktar awtoritajiet illi għandhom aċċess għal din is-sistemi. U bħalissa aħna mħazbin li s-sis qed tiġi trasformata għal sistema ġenerali għal kontroll u sorvejjanza. Il-qaffas legali korrenti għal ehm, ħarsin ta' data li għabbażat fuq standards zolja u l-adozzjoni ta' strumenti legali fuq il-safeguards minimi liġi proċedurali hija prekondizzjoni għall-implementazzjoni ta' dawn iż-żewġ sistemi. Nixtini kondannaw il-naqas ta' kooperazzjoni wkoll mill-Kunsil, mod partikolari li rifjutaw li jizaw dawn id-dispożizzjonijiet implementazzjoni u għana nittamaw li minnaħa tagħhom din is-sitwazzjoni ser titjib u jkollna eh, informazzjoni iktar ta' min fuqha. Ma nix qed nerġa' tenni l-istess mistoqsija li eh, sur barro. fuq il-kontratti Imma aħna wkoll nixtiequ bħal ħadd ieħor nkunu nafu ftit fuq l-ispejjeż. Miser jinqalgħu. Din is-sitwazzjoni wkoll hija waħda ta' approvazzjoni, ġifieri aħna nixtiequ nevitaw li jkun hemm mistoqsijiet jekk il- parlament għanna jikollu ċansu li jħosseb mod attiv fil-proċess kollu kemmu u għalek jiena nistama illi dan il-kas ser juri illi issa u zmin illi nikoperaw. Grazzi. Vielen Dank. Nächster Redner für die europäischen konservativen Reformisten ist Timothy Kirkhope für zwei Minuten. Bitte sehr. Sir Kirkhope. Ministjar, eh, Sir President, jina kontent għedin nitkellem dan il-dibattitu għal-mazzjoni konġunta ħna rridu nisaw responsabilta fuq il-Komissjoni met nitkellmu fuq il-flus ta' persuni ħalsu t-taxxa u interess minn il-pubbliku ġenerali f'dan il-qasam sensittiv jitkellem dwar ħarsin tad data u l-iskambji tad-dejta. Kien hemm problemi kbar u daw minn kbiri li fisser li s-sistema għadha ma daħliġ fis-seħħ. Issa hemm dubji dwar kemm ħatkun fattibbli il-proġett nix intlob il-Komissjoni jidunna fejn kien hemm dan id-dewmien u dan il-flus eh, tant flus żejda li ntnefqu. X'in xamilna biex trattaw dawn il nuqqasijiet Aħna rridu jkun hemm proċess trasparenti ta' implementazzjoni kol konna tweġibiet għal aspetti finanzjali referita li Ek kif tgħid ir-riżoluzzjoni tagħna r-Renju mhux bħala membri saħta ta' Schengen bħalissa u parti u eh, eh, stati membri oħrajn ma jridux jagħmlu parti minn din is-sistema s'issa kemm għassibu soluzzjoni u kon nixtiequ u nistaxxu sazzjoni tieħdet kontra kontratturi biex u danni. Eh, u nixtiequ ukoll il-Komissjoni tuna spjega fuq għalfejn għamt kollom għatandhom fiduċa fil-kontrattur u illi ma dawn ma jistawx imexxu l-qoddim futura dan il-proġett jahor kun nerġaw naħsbu eh, mill-ġdid. Palma għallu sul-barur, emmin et et eh, kaxkar saqaj, imma minar din il-fiduċa, ma tenx tista tijom wistort, il-parlament irrit jinżam, eh, irrit jizommu raġġornat il-ħin kollu fuq istat għada twali ta' dan ta' sistemi u jiena nix nistenna bil-ħera biex nisma' minnaħan tal-Kommissjoni. Vielen Dank. Und nun kommt als nächste Rednerin Frau Grazie Signora Conjela Ernst al Gu Group GUI. Minuta un nofs, Signora. Aħna ma naqblu, aħna ma ma ħniġ daqsek imħazbin pali pipi, aħna nasbu li dan iżvilupp qed isir fl-sistnej buh mexux meħtieġ huwa ansi ħażin. Millat politiku għad tlet raġunijiet nasbu dan. L-ewwel net għaliex id-dejta tal-pulizija kif ukoll id-dejta li tingħata tas-servizzi sigriti qegħdin jitħaltu. U naħseb li bażikament wieħed mista' jkun jista' jikkontrollhom u ħafna mdejta personali ma tistax tiġi mħarsa il-data biometrika li wkoll qed iddaħħal hawnhekk fis-sistema bħala esperiment u s-sistnej u koll jistaw jintużaw bħala odda kontra l-immigrazzjoni legali għalhekk qed nissuġġerixxu naf li s-siss jeżisti u dan għandu jiġi żviluppat darba dejjem. U nasab tkun proposta pragmatika raġunata għal-kemm ma dan il-kontroversja siħa fuq s-sistema ma nistgħux tibqgħu sejrin jekk kif sejrin. Eħel nejda b'mod klim ċar. SIS2 fallit daqshekk. Għal ħa noqogħdu inħaqqu fuqha. Naħseb illi nistgħu niffrankaw flus, flus li ntefqu mod ħażin u għalhekk ma meċa fejn noqogħdu nħablu rasna. Aħna personalment ma tantx mkwetajna eh, wis fuq dan id-dawmin sa' s-sisnej għaliex wara kollox. Fil-Ġermanja. Fir-reġun Rip Repubblika Ċeka. Ikkuna ħjar kikopera polizija bejnietom mill-li daħlu d-sistema. Sur Carlos Coelho għal 3 minuti. Grazie ħafna, Signor President. Onorevoli membri, xtaqt nibda billi nirringrazzja lil viċi President eh, Sur Barro għall-istqarrija tiegħu kemm naħseb illi l-pożizzjoni tiegħu mhijiex waħda ġusta għaliex ikun aħjar kieku smajn anka l istqarja ta' l-pożizzjoni tal-Konsill għaliex huwa ħafna iktar faċli li namlu din it-tip ta' eżaminazzjoni. Għattini ġenerazzjoni ta' SIS il-ħsib kien li titħol f'Marzu tal-2007, pero kien hemm il-problemi. Il-sistema l-ġdida għada ma daħlitx u qed ngħidu hemm min qed jgħid illi eh, rridu nistennew sal-2012, oħrajn qed jgħidu ma jafux kemm hu vijabbli dan il-proġett. Nitkellmu dwar SIS, VIS, l-iżviluppi ta' dan il-proġett saru minn l-istess eh, sistema sur barro fil-karriera politika tiegħu dejjem kien kompetenti u impenn Ewropew. Però dan il-proġett qatt ma sab saqajħu għalhekk Is-Sur Barro saba diffiċli illi meċi dan il-proġett. ċertu diffikultajiet minna tal komissjoni Għaliex il komissjoni fl-ħar mill-ħar hija dik li għandha din is-sistema fideja. Aħna għanna bżon spiegazzjonijiet, għanna bżon kontrolli aħjar tal-frontieri esterni tagħna. Irridu u koll għana bżon ta' informazzjoni biometrika, hemm bżon ta' rabtiet tajbin. Hemm bżon li namlu anka evalwazzjonijiet fuq livell globali anka, anka sa eh, Deċembru tal-2010. Il-ħsieb huwa illi nuru l-operabilità u s-sostenibilità ta' dan il-proġett u li nuru wkoll illi il-konsistenza tal-informazzjoni hija waħda xirqa. Nishtaqt nkun naf jekk hemm xi riskju involut f'din dan l-evalwazzjoni ta' Diċembru barra minn hekk sabiex naqsu ċertu riski huwa veru li nistgħu naqsu l-istati membri li jipparteċipaw f'dan il-proġett u mbagħad l-inkorporazzjoni ta' dawn l-evalwazzjoni jistaw jittieħdu bħala kontrat ma l-intrapriża jew huma biss eh, ħtiġijiet addizzjonali li ħajwaslu spejjeż oħra. X-servizzi ntużaw u xi ħlasijiet innataw għal daw is-servizzi. Anka il-dawmin li qed naraw minħabba ċerta valwazzjonijiet u problemi oħrajn waslu għal eh, pini eh, lil kontratturi u xi saw involuti hawnhekk. Jekk eh, dan il-proġett ser jitwaqaf dan ser jfisser illi ser jitħassru l-kontratti esterni U finalment huwa veru li rumanija irtiraw u qed tikkonsidra li tintegra l-oħra fil-programm tal-VIS. Iva, grazzi ħafna. Aħna ma tantx qegħdin lura fl-iskeda, jiġifieri ma kellix bżonn illi inwaqfek fil-intervent uh, tiegħek, però żommu xorta waħda mal-ħin allokat għalikom. Is-Sur Strasser. Grazzi ħafna, Sinjora President, jiena nixtieq inżomm għal żewġ minuti tiegħi. Aħna nilqaw l-introduzzjoni ta' s qed u l-mod kif tinsar titħaddem il-Ministru tal-Intern eh, kien qed jistenna bil-ħarqa eh, dan il-proġett u aħna nixtiequ illi l-Istati membri kollha jaqgħu taħt din din tip ta' arkitettura ġdida, din is-sistema ġdida. Jina naħseb illi din il-qabża fi żmien dan id-dewmin hija xi ħaġa illi għana nitrattaw bis-serjetà u naraw anke x'numa konsegwenzi tagħha. Għana nitalmu wkoll mill-esperjenza sabiex fil-ġejjien naġġixxu b'mod differenti aħna rridu narfu wkoll li l-Kummissjoni għamlet eh, ħafna xogħol komplet imbotta b'dan eh, il-proġett dal-waqt ikonna r-riżultati tal-evalwazzjonijiet U ma jemil sens illi nipruvaw namlu xi kompromess għaliex dan ninkella ifixke l-istabilità u li wieħed iserraħ fuq is-sistema. Għalhekk kwalunkwe pis addizzjonali finanzjarju bbażat fuq uh, l-evalwazzjonijiet li ser jinħarġu mhijiex xi ħaġa li għandha tintefa' fuq l-istati membri jew li twasal iktar dewmien. Għandna bżonn trasparenza 100%, għandna bżonn tal- lingwaġġ ċar li anka naraw minnu huma dawn il-persuni li qed jaġixxu fisem il-Kummissjoni għal dan il-proġett u anke x'jistgħu jkunu il-pini finanzjarji ehm, kontra daw il-persuni li huma involuti f'dan il-proġett. Grazzi ħafna. Inti verament żamejt mal-ħin allokat għalik, tajt il-President, naddu għas-Sinjura Edith Bauer. Grazzi ħafna. Jina xtaqt uh, najt illi numru ta' kondizjonijiet ġew implementati fil-pajjiż tiegħi u sa dan it-tant ilħaqna konklużjoni wkoll li s-sistema mhijiex qed taħdem. Sew, mbagħad għalonna illi forsi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi uh, fil-prattika mhumiex biżejjed, mhux b'saħħithom biżejjed. meta l-Portugal ma sabux um, raġuni għalfej ikomplu b'din is-sis uh, rajna kif ħanaraw kif ħanġibu fondi oħra l-estensjoni tal-SIS 2 u x-xogħol tal- l-SIS wieħed ukoll li l ċertu fondi wara kellna sitwazzjoni diffiċli. Kien hemm fondi fuq iż-żewġ naħat il-ċittadini qed iħallsu ħafna taxxi da mhux biss investiment fl-interess tas-sigurtà taċ-ċittadini. Jiena ma naqbilx ma dak li qal il-kollega tiegħi tal-gwe naħseb dan il-proġett serjejn għas-sigurtà tal-Ewropa. Xtaqt nikkommenta dwar id-dawmin tal-proġett. Xtaqt nressaq il-punt illi jekk qed ngħidu 2001 jew 2007 u l-estensjoni ta' sistema li kienet qed tkopri eh, dan il-perjodu sa ngħidu li dan il-perjodu ser jitwal baxar snin. Ma jistax ikollna din it-tip ta' inċertezza b'tali mod li l-żmien tal-iżvilupp id-dum id-doppju mill-li kien maħsub. Verament huwa bżonjus li konna d-dettalji, però ma nistawx uh, naħarbu mill-fatt li ċertu pajjiżi qegħdin biħsieb idewmu dan il-proġett mill jidħol fis-seħħa. Sej seħħa Eh, jekk dan il-proġett eh, ma jnexxix u kif ħanaraw illi ma jkunx hemm komplikazzjonijiet. Is-Sinjura Luka Ċeska għal-minuta. Grazzi ħafna. Minħabba d-min tal-implementazzjoni tal-SIS 2 u anka ċertu tbassir illi musa jkun operazzjonali sal-2011 jew 2015 Aħna deċidejna illi namlu evalwazzjoni ta' sistema sabiex naraw kif tista' taħdem u jekk din naraw li miex ser taħdem, aħna ser naraw kif nistgħu ntejbu s-sis wieħed. Il-Kommissjoni Ewropea hija lesta illi id-daħal fis seħħ pjan alternattiv Kif ser eh, ters u lej l-kwissjoni ta' investimenti li sar minnaħa tal-Istati membri illi xtraw anka ċertu tamir sabiex eh, imexxu s-sistema l-ġdida? Jew anka jużaw dawn il-mezzi eh, biex imexxu s-sistema s-swiet u kif ser nimxu anka fil-pini marbutin mal-kontratti. Met nara l-ħadd li x intervjeni tgħid il-President ħa nerġa' l-Kummissjoni il-Kummissarju Barro. Grazzi ħafna, Sinjora President. Ovvjament ma nistax inwieġa pan mistoqsijiet kollha li tresqu l lejla. Aħna qed uh, Ehm, moment diffiċli anka fej eh, titħol is-sistema tal-VIS. Is-sisnej huwa wkoll mira lina. Illi u kriterju li jintlaħaq sal-aħħar tas-sena. Minkejja dan sarn nipprova namel dak kollu li nista' nixtieq nirringrazzja anka lil kellima kollha u nixtieq li l-Parlament ikun involut fl-informazzjoni kollha. Xtaqt infakkarkom li dawn iż-żewġ sistemi wiesa imdew minnata l-istati membri sabiex ikun hemm il-ħelsien tal-moviment kif ukoll sabiex ikun hemm is-sigurtà anka um, palma sema s-sur Buzuttin. Xtaqt ukoll illi nibda bil-inwieġeb dwar il viss u s-Sinjora Lotford illi segwiet dan il-punt mill-qrib xtaqt l najt li il viss ser ikun evalwat sal-11 ta' novembru u nkunu nafu jekk aħna jkollniex bżonn li nagħmlu xi tibdiliet. Il-vis fasla ma tajjeb forsi hemm x'nirranġaw, però hawnhekk qed nistennew l-evalwazzjoni li mbagħad tgħidilna jekk aħna Eh, nistax nixu mal-kontrat, pero għadu kmini sabiex nitkelmu dwar dan. Aħna irridu nżommu ma l-iskeda fl-2005 il-Konsili deċida li l-vis li tiġi implementat minn tal istati membri b'mod koordinatu għalhekk li regolament tal-vis huma ippjanati għas-sistema b'tali mod li din is-sistema tidħol fl-ewwel reġjun fid-data miftema fej anka l-istati membri jkunu notifikati u jikoll jittihdu l-passi meħtieġa tekniċi sabiex jaġġa dan l-ewwel raġun, l raġun li huwa l-Afrika ta' fuq. Marbut anka ma' l-immigrazzjoni regolari. U dan il-punt wassani sabiex ngħid li l-istati membri kollha jridu jkunu f'pożizzjoni illi jistgħu jaħdmu bil-vis l vis għaliex ikun verament ħażin jekk is-sistema ċentrali ma taħdimx tajjeb u li minħabba d-dewmien ta' ċertu stati membri aħna ikollna nkomplu eh, u l-qoddim l-iskadenzi tagħna. Aħna rridu nisħu fuq dan. L-Sinjora Latford xtaqt ngħidilha illi nittama li nkunu għamilna progress u veru wkoll illi qed nittamaw li anka l-Den Unit ikun jista' jidħol fis-sistema anke sal-żmien tal-lop Olimpiku. Normalment fejt l-viża snittama illi għanna ma naqbżux l-iskadenzi b'tul ta' żmien għaliex inkella nistgħu nidħlu f'xi tip eh, ta' sistema ta' manuvrar fej Eh, eh, kulħadd jipprova jsib il-konsulat li jista' jaqdih bl-aħjar mod. Da marbut ukoll mal-informazzjoni biometrika u l-aċċess għas-sistema nittama li dawn il-punti kollha nistgħu nerġgħu għom f'okkażjoni oħra ser ikun hemm ukoll regoli ewlenin illi jikkontrollaw dawn il-punti dawn l-qosma. Sinjura, xtaqt ngħid illi Eh, għanna nżommu f-muħna u koll dak li għal Sir Kirkop u Sir Coelho. Sir Coelho huwa familjari ħafna ma' s-sistnejn u xtaqt illi inti xi tweġibiet kem il-komplement ta' tweġibiet għas-seba' mistoqsijiet tiegħu nistantihom l onka bil-kidba. Palissa li nista' ngħid u li l-Kummissjoni ħadet il-negozjati kontrattwali ma' nimsieħba tagħha, ħadethom qed tmexxi dawn in-negozjati u qed taħdem dwar l-ewwel fażi marbuta mas servizzi ma' u mal-aspett tekniku u li nistabilixxu dan anke fil-qasam tas-sistnejn Aħna provajna nelħu dan sal-aħħar tal-Lulju, però l-parti kontratwali qalet illi em, negozjati li qed waslu għal komplikazzjoni sabiex nilħu dan l-ewwel stadju. Sadan dan tant kien hemm niffirmar mal mal-parti kontratwali sabiex niksbu dan din um, dan il-an. Kien hemm analiżi wkoll li wriet li SIS 2 għandha bażi b'saħħitha għalkemm komplessa u anka tat l-informazzjoni importanti illi aħna nistgħu nidentifikaw li ma li ma huma dak l-osma li għandna bżonn naħdmu sabiex kon nistgħu ntejbu s-sistema. Sir Kolja għal benefiċċju tal-Parlament xtaqt ngħid li huwa veru li dan huwa proġett ambizzjuż u li mhuwiex faċli illi wieħed ibassar x'ser iseħħ, però dak li nista' ngħid palissa u li aħna stabilejna pini illi jistgħu jiġu applikati lil konsorzja. U dawn il-pini jistaw jiġu applikati minħabba nuqqas ta' eh, kapacità li għat jilħaq il-livelli ta' fis sistema li jixtieq u anka minħabba il-perjodu ta' evalwazzjoni tal-operazzjoni u anka minħabba d dewmien ta' interni marbutin ma' sistema fiss. Għalhekk il pini fis snejn u viss jitilaw għal 3 miljoni u nofs euro għalissa. Kien hemm sospensjoni wkoll ta' ċertu uh, azzjonijiet. Jekk kellna nabbandonaw dan il-proġett, mbagħad il- uh, parti kontrattwali kollha ġor ċertu spejjeż Signor President, jiena jiena jgħat pozizjoni żvantaġġata, però f'dak li anke marbut mal-vis li l-evalwazzjoni sal-11 ta' novembru u li għal sist tnejn dan il-għan. Li wieħed jistabilixi jekk il sistema tistax Kum waħda valida sal-aħħar tas-sena li hija ehm, mira Peress li dawn l-evalwazzjonijiet u l-preparazzjonijiet għadhom qed issiru, ma nistax idikom iktar informazzjoni li nista' ngħidilkom hu li l-għajnuna tal-Parlament hija mill-qwa u qiegħda tħeġġiġna u tħeġġeġ ukoll il-parti kontrattwali tagħna. Jina nittama illi dawn iż-żewġ proġetti kuna nistaw nsalvawhom li huma importanti ħafna għaliex jagħmlu possibbli li l-Ewropa jkollha sistema effettiva ħafna, però ma nistax ikunu ċerti minn dan kollu illejla. Però l-għajnuna tal-Parlament hija meħtieġa anka rridu nħaġġu lill istati membri u fejn titħol il-vis id-dew minn ġej minn ċertu stati membri. Sinjora President, naf li ma tarċ tweġibiet kollha l-mistaqsijiet li kelli, però jiena disponibbli sabiex nati kolunkwa informazzjoni illi membri ta' dan il-Parlament ehm, jieħed jiġu li kollam, Grazzi. Grazzi l-Kommissarju, grazzi għat tweġibiet tiegħek. Jina irċivejt let mozzjoni ta' rezoluzzjoni dan id-dibattitu u għamallu il-votazzjoni s-seħ il-ħamis fil-11 ta' filgħodu. Mela, nista' ngħidilkom illi seduta ta' għada tibda mid-disa sassija u mbagħad mit-tlieta sad-disa ta' filgħaxija. U li l-aġenda tistgħu issibuha fid-dokument ta'